il-program Erasmus għal kolħat. Jek joġbok Sinjora Pak, tista' tibda inti bid-diskussjoni. So,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 Signora Kommissarju, eżis kollegi li intom prezenti jena naħseb li fil-fat li iż-żaza diġa sejrin ħajitilqu mill-lawla ħasra minħabba li kellem fuq xi ħaġa li ħadkun ta' li kom. Sinjuri, lan tal strategija 2020 hija huma għanijiet tajbin ħafna u nafu li l-għanijiet ta' żgur ma xnil u mingħajr l-edukazzjoni, kemm edukazzjoni formali kif ukoll dik li mhijiex formali. Jiena favuru kol li tliet istituzzjonijiet verament jarfu u jħadnu l-importanza tal-edukazzjoni vet għos li jagħmlu dan sissa u let jiddeċidu illi iżidu il-budget għal dan il-għan mija Jiena naħseb illi l-edukazzjoni, tal-im tal-lingwi, il-ħiliet interkulturali verament juru kemm huma importanti speċjalment għaż-żgħażagħ tagħna illi ġej mill-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa li m'għandhom xogħol jinsabu qiegħda bħalissa dawn iż-żgħażagħ jista' jkun illi jsibu xogħol f'pajjiż ieħor li kieku jitkellmu lingwa oħra tal-Unjoni Ewropea u li kieku jkollhom il-ħiliet interkulturali. Jiena nixtieq illi fil-fatt nitkellem fuq ir-rapport ta' Erasmus Plus u nixtieq ukoll li nitkellem ukoll fuq il dan it-titlu u din il-proposta li jiena qed nipproponilkom. Jiena naħseb il-programm Erasmus għal kulħadd din ma tistix bħalissa kif injel din raġuni naħseb li jina kontenta li għawek sibna titlu illi jistamel dan kollu iktar faċli sabiex wieħed jifmu ġifiri Erasmus Plus. Il-Komissjoni ma tantx kienet kontenta b'din proposta laqas e, il-Komissjoni iżda jina naħseb li fl-ħar mill-ħar nixina niftemu. Nixtieq ukoll li dak li fil-fatt ikkonċernana f'dan id-dibattitu kollu kemmu u li aħna smajna l-ċittadini kollha li dawk dawk li eh, parteċipaw f'dawn il-programmi u dawk li jixtu jipparteċipaw. Aħna provajna nriflettu l-biżat tagħhom u x-xewqat tagħhom. U fl-istessin aħna bdejna nippruvaw ukoll nitkellmu ehm, f'dawk fisem dawk n-nis li verament aċċettaw dawn il programm u dawn il-programmi mandom jisparixxu mix-xejn. Naħseb li għandu jkun hemm il-Grundfish, għandu jkun hemm Leonardo, għandu jkun hemm il-Comenius, daw il-programmi għadhom irridu jibqgħu jissemmu jisemmaw kif huma. Jiena naħseb illi dak illi kien propost minn naħta l-Kummissjoni dwar il-budget minimu qed nħu li din proposta twaffet ħalli bekk kull parti tkun ċara eżattament kemm fondi ħajkollhom għal dawn is-seba' snin li ġejjin. Ġifiri ħalli bekk wieħed ikun jista' jippjana aħjar. Eżis kollegi, għal din raġuni jena ngħidilkom li mis-sena 92 aħna ilna nitkellmu fuq l-edukazzjoni fuq it-taħriġ u naħsbu li forsi dan mhuwiex fil-trattat. Iżda jiena naħseb illi u koll naxxina naslu għal program Comenius, program illi għarrab iktar fiċin xurxin skejl differenti illi għanna programmi ta' twimning, programmi ta' talim u l-kullħat ta' jgħadan fuq l-istess program. Mittelf um, skola ġdida ħatkun inkluża fil-program li jmiss u uh, ħajkunu jistaw jaħdmu koll fuq dan il-proġett u aħna għanna u koll l-sħubijiet bej skejjel differenti ġifir jekk jixtieq student jista' jmur jistudja għal sena siħa f'xi pajjiż ieħor fil-programm ta' Comenius. Il-qasam ta' eh, Leonardo wkoll għandu x'jaqsam mal-suq tax-xogħol. Però aħna ħanżommu l-programm Leonardo u dan ħan nistendu b'tali mod li ħajkun ta' vantaġġ għal kulħadd ħalli bekk wieħed ikun jista' jaħdem fuq eh, eh, jaħdem u joħroġ bachelor jew masters jew nkella jaħdem dottorat u xorta waħda jkun jista' jagħmel programm ta' Erasmus iżda jiena naħseb illi li b'xi euro ma nafux kemm l-istudenti jistgħu jgħixu barra minn pajjiżhom u jiena nappoġġa dak illi qegħdin jipproponu l-Kummissjoni ġifieri li joħroġu bil-proposta illi jkun jistgħu jiffinanzjaw studju sieħ ta' masters pereżempju f'pajjiż ieħor. Jiena naħseb illi din hija offerta però din mhijiex xi ħaġa li hija obbligu, però importanti li noħorġu din l-offerta minħabba illi jem hemm ħafna nies illi jkunu jistgħu biss um, jgħaddu 200 euro. U jiena naħseb ukoll li mbagħad il-ħlas għal dan is mbagħad ikun fuq livell soċjali nittama li din il-proposta sir-realtà grazzi. Köszönöm szépen a bizottság nevében. Grazie ħafna. U Signora Vassilju, law għannet Nejt proset li s-sinjura rapporter Doris Beck u l-Shadows kolla. Naħseb li aħna l-koll naqblu li dinija wahda mill-iktar programmi importanti u rispettati tal-Unjoni Ewropea. Krizi ekonomika u soċjali Ewropea tat iktar urġenza l-appoċ tagħna lill-edukazzjoni, taħriġ u l-politika taż-żgħażagħ jiena kontenta ngħid li t-tekst li qegħdin l llum jiġġustifika l-sforzi kollettivi tagħna fl-2011 il-Kummissjoni resqet programm ġdid għal taħriġ l-edukazzjoni u appoġġ u Għarid naraw li level ta' qatfos iż-żaza mhuwiex aċċettabbli u hemm ħafna sfidi li jġabu magħhom ukoll it-teknoloġiji ġodda u bidla teknoloġika u l-Kummissjoni konvinta l-ura li l-affert ma jistax jibqaw għadin kif ikunu, prioritajiet ta' nfiq tagħna jridu jaqblu mal-aspirazzjonijiet politiċi tagħna sabiex nindirizzaw ukoll ċertu sfidi illi qegħdin tiffaċċja l-Ewropa llum rridu nagħmlu iżjed allura ninvestu iżjed fil-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ taħriġ tagħhom għalhekk il-Kummissjoni ipproponi żieda ta' 70% fuq l-infiq attwali u xorta waħda jiena Kuntenta anki bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew u minkejja tnaqqis ġenerali tal-budget tal-Unjoni Ewropea l-budget tal-Unjoni Ewropea f'għal dawn il-politika ħajkunu ta' 14.7 biljun euro f'daw is-seba' snin li ġejjin il huma zida ta' 40% fuq in-nefqa attwali membri onorevoli il-sondaċ riċenti fuq il-ħiliet tal-politika adulta juri li 20% tal-ħaddiema ma tantxuma litterati u ma tantx għandhom ukoll ħilit matematiċi u ħafna adulti m'għandhomx laqas il-ħijja li jużaw sistemi teknoloġiċi ġodda. Na kważi 6 miljun zazzuħ u zazzuwa li huma qiegħda l-lum il-ġurnata. Għandna minn inqas minn 10% f'ċertu pajjiżi u iżjed minn 50% f'ċertu pajjiżi oħra fl-istess waqt naraw iktar minn 2 miljun post vakanti fl-Ewropa wieħed minn kull tliet intrapriża għandhom diffikultajiet biex isibu nies bil-ħili tad-dattati. Għalhekk għandna bżonn ta' programm Ewropew li jipprova jtejjeb il-livell ta' kompetenzi u ħiliet u jimmodernizzaw kol l-istituzzjonijiet ta' taħriġ tagħna kemm dawk formali kif dawk li mhumiex formali jridu ngħinuhom illi waslu dawn il-ħiliet li għanna bżonn illum u fil-futur Erasmus Plus juri bosta innovazzjonijiet l-ewwel l-edukazzjoni għolja dan ġib flimkien il-ħiliet u l-kapacitajiet nazzjonali u internazzjonali u l-istrumenti kollha taħt kappa waħda dan jżid il-koerenza, l efficienza u l-viżibilità tal-azzjoni Ewropea u jwassal s-sinerġija. Imbagħad aħna ħan integraw l-attivitajiet taż żaza ħewlenin tagħna taħt il-programm Building Bridges u ħan għamlu dan il-pont bej xolf bej taħriġ formali u mhux formali. U t-tilet net skont il-linji politiċi tagħna u l-miri tagħna aħna qegħdin insaħħu ir-rabtiet bejn l-edukazzjoni u d-dinja tax-xogħol billi nistimulaw sħubijiet ġodda u nifukaw iżjed fuq l-impjegabilità taż-żgħażagħ. Rabanet għall-ewwel darba qegħdin nofru finanzi Ewropej anke għall qasam tal-isport sabiex intejbu l-governanza u nindirizzaw teddit bħal doping, bħal xiri tal-lop, eh, razzizmu u insaħħu il-grassroots ukoll tal-organizzazzjoni sportivi. Dan ifisser li l-programm il-ġdid ħaj jespandi l-opportunitajiet għal ċittadini għal edukazzjoni, taħriġ u entitajiet ta' zazaħu l-sport ħaj joffri iktar possibiltajiet lill istudenti ta' edukazzjoni għolja vokazzjonali sabiex jgħattaw parti mill-istudji tagħhom barra minn pajjiżhom u sabiex ukoll jiksmu esperjenza ta' xogħol f'pajjiż barrani. Ħajkun hemm ukoll fandi għall-iskambju ta' studenti u youth volunteering. Ħajkonna staff mill-setturi kollha tal-edukazzjoni u taż-żgħażagħ li ħajkollhom aktar opportunitajiet sabiex jiksbu ħiliet ġodda barra minn pajjiżhom ħajkun hemm ukoll opportunitajiet tal istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ sabiex jaħdmu flimkien msieħba f'pajjiżi oħra jaqsmu l-esperjenza tagħhom jitalmu minn xulxin u jibnu proġetti komuni ħajkun hemm ukoll appoġġ għall-Istati Membri għall-innovazzjoni u żvilupp ta' politika ġdida. Dana kollu ħajkompli jgħin biex ikollna livelli aqwa ta' edukazzjoni, taħriġ u sistemi ta' żgħażagħ madwar l-Ewropa, onorevoli membri li matkom. Il-opportunità li tappoġġaw bisħieħ dan għal program ġdid u ambizzjuż li jaff jibdel il-ħajja ta' miljoni ta' Ewropej għall-aħjar. U nirringrazzjakom ta' dan, grazzi. Köszönöm szépen a Fejlesztési Bizottság előadója Zanikki asszony. Grazie ħafna sa signora Zanikki fissem il-Kumitat Tazvilu. Bizottság előadója Carvalho asszony. Egy percben. Sur Carvalho fissem il-Kumitat tal-Budget. Maria. Signor Presidente, signora Commissaria. Signor Presidente, signor Presidente, signor Commissario. L-investiment fl-Erasmus huwa investiment fiż-żgħażagħ Ewropew għanna programm ġdid tal-edukazzjoni, taħriċ, zazah u l-isport. Dan il program u għantis. sabiex jagħti li żgħażagħ l-opportunitajiet sabiex jiżviluppaw ehm, fuq livell personali u anki ehm, f'termini ta' impjiegi Aħna deċidejna fil-budget li priorità għandha tkun il-politika kollha li għandha x'taqsam maż-żgħażagħ, speċjalment l-impjigi għaż-żgħażagħ u għalhekk Erasmus Plus huwa il-programm illi qed ikollu l-ikbar żieda finanzjarja fil-perjodu finanzjarju li jmiss meta mqabbel ma dak ta' qabel bżieda ta' 40%. Dana juri illi il-Parlament Ewropew huwa għampenjat biex itejjeb il-futur taż-żgħażagħ tagħna. Grazzi ħafna u għanna issa Is-Sinjura Blinkeviċuta mill-Kumitat tal impjiegi Grazzi l ewwel jiena nixtieq nifraħ lir rapporter fuq ir-riżultat tajjeb li rnexxilha tikseb meta negozjat l futur tal-Erasmus Plus. Dan huwa ir-riżultat li jiena bħala il-draft person mill-Kumitat tal kien il-mira tiegħi tagħmel mill-bidunetu tassew issa b'sodisfazzjon naraw li għandna struttura ħjar tal-programm illi għandu sottoprogrammi definiti ċari korrispondu ma' setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ kellna wkoll separazzjoni tal-attivitajiet ta' żgħażagħ u għamilna iktar ċara demarkazzjoni tal-budget, affarijiet li ma kienu xemmek eh, fil-bidu. Jiena naħseb rridu nifukaw li żjed fuq it-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni u kif ukoll it-talima l-adulti. L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għandhom rwol importanti ħafna sabiex nilħu il-miri tal-istrateġija 2020, speċjalment importanti wkoll biex nittrattaw livelli għolja tal-qatt u jista' jgħin ukoll sabiex nipromuovu il-kultura ta' talim tul il-ħajja biex niġġieldu l-esklużjoni soċjali u jkollna promozzjoni ta' ċittadinanza attiva. Aħna il-dinja li qed ngħixu l-lum il-ġurnata kedi li dejjem nibqgħu ntejbu l-ħiliet tagħna u għalhekk jiena għal darb'oħra nixtieq ngħid proset eh, l kulħadd tal qbilna fuq dan l programm Erasmus Plus tan tajjeb. Grazzi ħafna. Issa Sinjora Tikkaw. Grazzi, Signor President. Grazzi, Signor Kommissarju. għal politika industrijali il-Komitat tal-Industrija għal illi dak li għandu xaqsa mal Erasmus for All hemm rwol ukoll għall politika tal-industrija. Il-mobilità tan-nies u tal-negozjanti hija ħaġa neċessarja, neċessarja wkoll din sabiex il-pajjiżi parteċipanti jippermettu li hemm anke studji ta' dottorat f'pajjiżi barranin, f'pajjiżi oħra. Importanti dan anki għal mobilità ta' żgħażagħ imbagħad għan-nies li għandhom iżjed minn 35 sena hemm bżonn ukoll illi nappoġġaw it-talim tul il-ħajja. U dan għandu jsir permezz ta' annes għal regolamentu mhux permezz tal-atti delegati. Grazzi ħafna. U issa fisem il-gruppi nibdew l-ewwel bil Signora Xidleskas għal PPE. Grazzi. Grazzi, President. Din hija kwestjoni essenzjali għal miljuni ta' Ewropej. Il-budget huwa differenti ħafna issa minn dak li kellna qabel għandna kważi 15 biljun iżjed imma programmi kollha jisom qegħdin taħt kappa waħda u dan jista' ukoll iwassal għal proċess ta' e, taħita deċiżjonijiet iktar qasir u bekk jirrazzjonalizza iżjed in-nafqa. Fil-ħol inta program uniku rridu nżommu f'moħna illi soluzzjonijiet rridu jimxu skont il-miri oġġettivi strateġiċi tagħna. Iż-żgħażagħ irridu jaraw illi ċ-ċansijiet tagħhom għal li jsibu xogħol jittiebu permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ eżistu livelli differenti ta' edukazzjoni u ta' taħriġ bejn il-studenti u iż-żgħażagħ fi reġjuni differenti tal-Ewropa kien hemm madwar 130 ruħ mill polonja li tiġa benefikaw minn dal programm ta' Erasmus. Grazzi ħafna u issa għas-Soċjalisti u Demokratiċi 3 minuti s-Senjura Neva Klova. Grazzi, President. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq Erasmus Plus u nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha mill-Parlament Ewropew li jenu sabiex noħorġu b'dan il-rapport dan it-test li huwa tant sabiħ li tant joġobna. L-ewwel qabel xejn nixtieq ngħid proset lis-Sinjura Doris Pack għal ħidma bla edha tagħha favur l-istudenti jiena nixtieq ukoll ngħid proset li Jordi Karel u l-membri oħra il-Kummissarju Vassilju Koll u l-istaff tagħha. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Litwana wkoll u l-Julia Anderson illi għenet l-Parlament Ewropew ifassal dan it-test li l-lum għanna u li naħseb li huwa aċċettabli għal kulħadd. Nemmen li dan huwa test li jilħaq l-aspettativi tal-Parlament Ewropew tal-Kumitati tiegħu huwa ċar l-istruttura ċara tiegħu jgħin sabiex ikun faċli li wieħed jifmu. Erasmus, Leonardo Cominius huma brand names illum il-ġurnata għanna l-sports issa nkluż, għanna z żaza għanna l-mobilità taż żaza it talintu l-ħajja, l-politika tal żaza u għanna iżjed ambitu wiesa fil-qasam tal-innovazzjoni u l u skambi tal-aqwa prassi. F'dawn is-seba' snin li ġejjin ħajkun hemm iktar minn 4 miljun zazuħ u studenti li jkunu jistgħu eh, japprofittaw jibbenefikaw minn dan il-programm. 3 miljun student issa benefikaw minn dan iżda aħna nixtiequ illi f'dawna s-seba snin li ġejjin jibbenefikaw iżjed. Dina mhix kwistjoni biss ta' żgħażagħ u studenti, imma anki id-dinja akademika. Waħda mill prioritajiet fil-fatt kien kapitlu separat għaż-żaża illi ma kienx fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni flimkien ma' budget separat sabiex nappoġġaw il-mobilità taż-żaża, aktar appoġġ għall assoċjazzjonijiet taż-żaża u proġetti għaċ-ċittadinanza, il-volontarjat u edukazzjoni informali. Jiena tassew kontenta issa li għandna wkoll is-settur soċjali involut għanna zazah u koll li ġejjin minn familji zvantagġati, familji forsi bitħul baxx, u dan ma nix ninsewam. Kontenta li huma inklużi u koll, strument pilota u koll fuq il-loans għall-studenti illi ma jħux post imma il-grants u l-scholarships, nħedġeċ il-kulħat jivvota favur Dana il-tekst li huwa riżultat ta' kooperazzjoni bejn tliet istituzzjonijiet u appoġġjat ħafna mill-Kumitat tagħna. Grazzi. Għali Grazzi ħafna. Issa fisem il-liberali is-sur Lokagard. Komissarju? Eh, eh, President, nishtiq nibda billi nifraħ lil Senjura Peck fisem il-liberali għal dan ir-riżultat eċċellenti u uh, din ir-riforma eċċellenti. Meta nħarsu lejn dan eh, fil-kuntest ta' negozjati tal-budget nistaw nikkonkludu illi l-Erasmus Plus huwa wieħed mill-aktar eh, programmi eh, ta' suċċess u aħna għandna nkunu gburin b'dan. Aħna il-koll ħdimna fuqu għandna nkunu gburin bis-suċċess u irridu naraw issa se fil-ġejjin x'inhu l-pass li jmiss għal dan l-Erasmus Plus. Fi negozjati naħseb dak li rajt jien kien il- kienu ħafna mistoqsijiet fir-rigward tal-kwalità ta' ħafna mill-programmi Erasmus. U eh, jekk jiex ħaġa tajba illi eh, persuni għattaw żmien barra fi skambju fi studju barra waħna dan studjajniħ eh, mill rip ovvjament. Il-mistoqsija li eh, tiġi wara kienet jekk nistawx intejbu il-kwalità tal-esperjenza li kollom il-persuni li jmorru jistudjaw barra u fil-fatt din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha aktar wara l-elezzjonijiet meta nerġgħu nkunu lura fil-Parlament wara l-elezzjonijiet li misna naħseb tkun idea tajba jkun dibattitu tajjeb aħna liberali nixqu nifirħulek u eh, naħseb li dan huwa moment storiku u huwa eh, wieħed mill-rebħiet kbar tal-Parlament Ewropew fil-fatt. Grazzi ħafna. Fisem il-ħodor l-Onorevoli Benarab Atu. Kollegi, Komissarju, President, bil-budgeta biljun euro il-Erasmus Plus, il-programm li jmiss, għandu 40% aktar fil-budget meta mqabbel ma' programmi ta' qabel il-grupp jgħalek jilqadan fi żmien ta' kriżi huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tkompli eh, eh, tilħaq għall aspettattivi tal-ċittadini u għalhekk huwa importanti ħafna li aħna noħolqu aktar opportunitajiet anke fit-taħriġ u fit-talim kullimkien f'kull qasam. Irridu niprovdu fond niprovdu fondi wkoll għal grupp li huma żvantaġġati eh, fuq livell in ġenerali u anke b'mod partikolari kull euro eh, li nonfqu eh, ħajkolla impatt lokali fuq anka l-iżvilupp ta' l-Ewropa u anka il ta' soċjali tal-ġejni tagħha. Però xorta waħda mxi kustjonijiet, mistoqsijiet, Eh, daħalna unek iż-żazah li qed ifittxu il-xogħol sisa, però m'għandniex eh, garanzija illi eh, ħajkun hemm ħanassikuraw li jkun hemm il-komplementarità anke fuq livell ta' reġjuni u li jkun hemm konformità mar-regoli li jeżistu fil-Erasmus Plus. Nistaqsi komissarju biex tassikura illi eh, meta il-Komissjoni eh, tħares lejn il-programmi operativi il-grupp li kunu li ikunem il-mira lejhom ikunu veru fil-qalba tal-programm għaxin kella dawk iż-żazah huma żvantaġġati eh, ma jkunux jistgħu iġivu fondi mill-Fond Soċjali Ewropew. Nixtieq insemmi wkoll it-tassib li għandi fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u pajjiż pajjiżi terza taħt il-pajjiżi eh, eh, eh, terza taħt l-intesatura erba tal-budget. Ma farid hemmhekk li qed iridu jiġu speċifikati rridu nassikuraw li nħeffu l-isforzi tagħna biex insaħħu l-kooperazzjoni fil-edukazzjoni għolja anka fil-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Mediterran u uh, nixtieq li l-kollegi eh, tagħna fil kunsillu anka eh, fil-Kummissjoni isegwuh dan il-Parlament Ewropew eh, kellem ukoll dwar is-sistema tal-garanzija tal-self għal żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu masters fil-Ewropa. Din hija xi ħaġa tajba, imma aħna ma nixtiequx li iż-żgħażagħ tagħna jqogħdu jitlu fafna dejn biex jassikuraw il-futur tagħhom u għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm monitoraġġ tajjeb ta' dan il-mekkaniżmu naraw x'inija li livelli tal-kwalità biex inkunu żgur qegħdin nikkonformaw mar-regoli. Grazzi ħafna fisem il-konservativi is signora McLaren. Sar ħafna xogħol fil-organizzazzjoni mill-ġdid ta' dan il-programm f'dawn l-aħħar 18-il xar u ikolli ngħid illi xi sena ilu jiena kont ivotajt kontra l-pożizzjoni tal-Parlament fuq dan il-programm partikolari. F'dak il-punt il-grupp tiegħi kellu tħassib maġġur fuq ħafna kwistjonijiet li daqsal budget il-Masters Long Guarantee kienu żewġ oġġetti li Però eh, fil-presidenza irlandiża u anka sa presidenza il test żviluppat għall aħjar mhux perfett imma aħjar f'pajjiżi il-programm tal-Erasmus huwa meqjus bħala xi ħaġa li jaħdem u li qed iżid eh, il-valur bħala eh, value added tal-Europa. Jina nxieq li ħafna zaza juhdu din il-vantaġġ biex jitalmu barra minn pajjiżhom, jitalmu li ġodda u jesperjenzaw kulturi differenti. Però jina dizappuntata u xettika wkoll eh, minħabba il-somom gbar ġo attribwiti għal fond tal-Jean Monnet illi jgħat għal promozzjoni tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u eh, il-taħriġ għall elit ta' Brussels. Jiena eh, ma nafx kif il-Parlament aċċetta illi jħarreċ aktar l-elit l-elit mill-li preżempju kompetenzi tal zazaħu l-sport. Pero e kuntenta li qed nara l-sport hawnhekk li għandu l-budget ukoll pero kont inkun aktar kontenta kiku l-sport kellu aktar parti kbira mill-budget Ewropew jina nilqa li fukar fuq l-sports fuq livell grassroot u mek hemm ħafna benefiċċji għaċ-ċittadini u għalkemm għalhekk it-tekst mhuwiex perfett, jiena flimkien mal-grupp tiegħi ħanivvutaw favur dan il dozzer għax jipprovdi opportunitajiet għaż-żgħażagħ u għal taħriġ vakazzjonali u nispera li dawn e, jgħinu mhux biss il-min jipparteċipa manka l-ekonomija fuq livell aktar wiesa. Grazzi ħafna. Issa, fisem Eh, il-United L-Onorevol Verxjax, minħabba s-situazzjoni finanzjarja attuali, l-Erasmus for All eh, huwa kważi kważi miraklu. U dan huwa wieħed mill-ftit programmi illi il-Kummissjoni il kummissjoni Eh, fil-fat, eh, zidet il-budget għalihu dan huwa għahbar tajba għazzazaħ kollha l-iskambji il-mobilta pal program ta' l-Erasmus huma fil-fatt storja ta' suċċess. Però aħna musen se nkunu votaw favur minħabba li waħda mill-miżuri eh, aħna ma naqblux magħha ġifiri il-garanzija taż zaza, il-Youth Guarantee Min flok eh, inħedġu l-istati membri biex jifinanzjaw l-izzazah li jistudjaw, għedin inħedġu l-izzazah li jitlu għaddejn u din għalina tfisser dizastru. Aħna maħniċi preparati li naqblu maħħa, aħna nishtiqu li l-università tkun aċċessibli għal kulħadd. Naddu issa għal kalima li jmiss. Issa fissem li jevdi eh, l-Onorevoli Fontana. Grazzi President, l-għanet nishtiq nifraħ l-rapporter li hija l-President tal-Kumitat tal-Kultura, Sinjura Park, għax-xogħol illi għamlet, ix-xogħol li sar minn kulħadd, ir-rappreżentanti, shadow rapporters skolla ikolli ngħid li fil-bidu anka jien sena ilu ma kontx bilt li il, uh, ma kontx naħseb li l-budget ħajżdied għalhekk hawnhekk qed insibu din iż-żieda ta' 40% eh, f'mument fejn eh, għandna uh, din il-kriżi għalhekk dan huwa riżultat li huwa tassew eċċezzjonali. L-Erasmus u għet minn dawk il-programmi illi huma l-aktar magħrufa fl-Ewropa u waħed minn dawk il-programmi li se jippermetti li żgħażagħ tagħna li jżidu l ħiliet tagħhom kemm fuq livell ta' studenti manka eh, fil-qasam tax-xogħol huwa il rabta bejn il-xogħol u l-università, ġifiri u l-iskola hija waħda mill-bażi li wieħed irid jaħdem fuqha fl-Ewropa u għalhekk li għandha dan il-programm biex ikonna futur għaż futur aħjar għaż-żgħażagħ għalhekk jiena nispera li jkun hemm ukoll kontroll tajjeb fir-rigward ta' dawn il-programmi rridu nfakru illi l-istudenti li jmorru jistudjaw pajjiż ieħor mhijiex vaganza għalihom imma jridu jitalmu minn għalhekk irid ikun hemm kontroll anke minn din il-perspettiva u anke fuq in-nefqa illi ssir fuq l-istudenti imma żgur li huwa pass kbir il qudiem għall-Ewropa għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Belet fisem il-kelima l-oħra. Komissarju, President, kollegi, f'dan il-kuntest ekonomiku diffiċli, kważi miraklu illi irna xinna inżidu il-fondi ta' l-Erasmus u uh, dan għalek u uh, għaxħaġan l-għanna nifirħu l-rapporter u l-anka l-komissarju għal dak illi inkiseb. Naħseb illi eh, il-programmi fem infusom eh, juruna kemm huma essenzjali għall-Ewropa tal ġejjini il-kooperazzjoni l-iskambju bejn l-istudenti anke l-allima eh, fl-Ewropa hija xi ħaġa mill-istrumenti l-aktar importanti u effiċenti u tejna anka biex naħdmu kontra l-populizmu u xettiċizmu u ja tajba u kolla l-integrazzjoni Ewropea l-allima u l-studenti kollum dawn l-esperienzi f'pajjiżi oħra din ħa tirdoppja fil ġejjini u rridu għalhekk nappellaw lill istati membru biex membri biex ma jnaqrux eh, dawn il-lotijiet tal-Erasmus għax irridu jinvestu fil-studenti tagħhom, jiġifieri din l-istudenti eh, eh, din l-situazzjoni importanti din l-opportunità li kunem din l-esperienza transkonfinali kif għalet l-Onorevoli McLarkin. Larkin nistaw eh, nejdu li dan il-program għandu Eh, bazi aħjar issa għall-sport. L-Europa ovvjament ma diċi regola għall-sport, hemm numru ta' eh, fenomena, però li huma fenomeni li huma eh, teddida għall sport ħafna affarijiet bħal drogi xiri tal-lob, per eżempju, dawn huma affarijiet li għandna niġilduhom fuq livell Ewropa u dan il-programm li għandna qudiemna fuq l-sport huwa valur miżjut. Grazzi ħafna għal żewġ minuti il-kellem għal jmiss. L-Onorevoli Kamerat, eh, grazzi ħafna, President, kollegi. Eżis kollegi, naħseb li għamilna ħafna xogħol, iżdar nexxilna li dan il-programm Erasmus Plus, issa bħalissa nexxilna insaħħu sew. Jina naħseb li dan u għet mill-iktar programmi li kellu suċċess, programm Ewropew u irnexxina nappoġġaw ħafna studenti kif ukoll saħaħna wkoll it-taħriġ anka eh, fuq il-post tax-xogħol u l-dinja tal-isport permezz tal-fondi Ewropej. L-edukazzjoni hija dinja importanti u din m'għandix biss tkun importanza li tkun verifikata permezz tal-valur ekonomiku. Jiena naħseb li l-kapi eh, u importanti li aħna dejjem ninvestu iktar fiż-żaża ħalli bekk aħna nkun nistgħu nitkellmu fuq il-livell umanitarju aħna naħsbu li wkoll Nisim ngħidu li kuntenti ħafna b'dak li għamilna. Il-programm Leonardo Grindfish u Comenius fil-fatt jiena kuntenta li ħanżommu isimhom ħalli ikun ħadd ikun jista' jarafhom dawn il-programm Jina naħseb li rnexxinna nsibu soluzzjoni tajba. 11 il-sotta program għal mobilità edukazzjoni u zaza hija xi ħaġa importanti ħafna nħu gost illi aħna nikkonsidraw l-isport qed narfu għal darba li għandna valur miżjud f'dan il-qasam speċjalment ukoll tal-edukazzjoni tal-isport u qed naraw illi qed nħallu lok ukoll għall-isport fil-livell Ewropew. Però jkolli ngħid li ma tantx kien hemm biżejjed flus għall-sport. Iżda jekk eh, dan ma jkunx hemm bżejjed flus għalih, aħna nitilfu opportunità sabiex insaħħu l-identità Ewropea. U aħna nafu illi għal ħafna eluf ta' studenti verament għadin jarfu il-vantagġi ta' programmi eh, Ewropej bħal dawn u raġuni importanti li nibqaw nikonvinċu iktar. Nisin nasab billi il-faċilità l-istudenti din hija xi ħaġa li forsi kienet ikkritikata ħafna, però jien nasab li din hija possibilità li aħna rridu n-nużawa sabiex ikon iktar studenti li aħna nippermettulhom li jistudjaw barra minn pajjiżhom u ikunu jistgħu Jisu dan kollu naturalment il-kritika rridu dejjem insommu għaf moħna iżda naħseb illi dan jagħmel sens, grazzi. Bem, mhux xakels. Grazzi ħafna. Eh, L-Onevres Kaha, President, kollegi, Komissarju, il-ħiliet internazzjonali għal dawk li qegħdin jistudjaw u għal studju vokazzjonali huwa importanti ħafna biex wieħed jidħol fil-ħajja tax-xogħol internazzjonali nuqqas mobilta fl-Ewropa. E, e, e, tweġġana, aħna nħossu li l-Erasmus Plus l-studenti għandu jkun iċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna meta il-budgets qed jitnaqsu żgħażagħ qegħdin eh, ibatu ħafna minn nuqqas ta' leadership u minħabba il-kriżi ekonomika. U għalhekk importanti ħafna li konna dan eh, l-investiment l-efficienza, l-integrazzjoni u l-inklużjoni huma importanti ħafna sfortunatament kienet ukoll il-lat tal-diskussjoni. Anka kienem il-wish list twila illi eh, kienem ħafna diskussjoni fuqa, issa rridu nifukaw fuq il-kwalità. Għal l-erba miljon zazuħu zazuħu għal kollom l-opportunità illi ikollom dawn l-iskambi u anka fil-rigward tal-longaranti jizdiet il-numru. Eh, Issa il-budget zdiet b'mod sinifikanti imma huwa parti biss 1.5% tal-budget Ewropew. Ejja nżommu f'moħħna li qatem ħafna xirid isir għal ġenerazzjoni żgħażagħ Ewropea li qed jistennew u jduru lej il-leadership u l-politiċi Ewropej għal dan. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjor Kommissarju, Iva, l-programm Erasmus huwa programm verament li rappresenta suċċess Ewropea. Sissa kien hemm 3 miljun studenti li parteċipaw f'dan il-programm u dan intwera biċ-ċar kemm huwa programm importanti fejn aħna kellna anka numri iktar eh, tajbin u ikbar. Jiena naħseb li importanti li f'dan il-Parlament aħna nagħmluha biċ-ċar x'inhu huma l-programmi Erasmus, Erasmus Mundus, Grundfik, Leonardo u anka Youth in Action. Dawn huwa importanti ħafna dawn il-programmi jibqgħu jintarfu kif kienu sissa. Iżda jiena naħseb illi eh, bħalissa li għadina għaddejjin minn kriżi ekonomika u ħafna qatt fl-Ewropa aħna rridu naħdmu daqsxejn iktar għal Leonardo. Jkolli ngħid li misna investejna iktar f'Leonardo. Jkolli ngħid li l-Kummissjoni Ewropea kienet talbet kummissjoni ikbar, eh, budget ikbar, skużawni minn dak li palissa għanna, iżda jkolli nejt li dak li għandu xieqsam politika tal-edukazzjoni nafu li ma marna xinix namlu kollox iżda naħseb li aħna fil-fatt taqna li kiku jkun hemm iktar studenti illi jibbenefikaw minn dan kollu li kollom eh, stipendju daqsxejn iktar roli. Ingrazzjak. Tomaċiċ għasson kivet kazi. Grazzi ħafna. Il-Lonervil Tomaxiċ. Napprezza l-isforzi illi saru biex ikunem aktar sistema effiċenti anka minn dik tal-Kummissjoni il-programmi ta' kwalità għolja hija importanti ħafna għall l-Ewropa. Irridu naspiraw li ikonna id-diversità anka tan negozji e, ġifiri li anka dawn mbagħad ikunu aċċessibbli għal kulħadd opportunitajiet l-istess għall l-edukazzjoni matul il-ħajja kollha jiena naqbel mal-proposta tal-rapporter għal għafas amministrattiv f'kull stat membru għal dan il-programm fejn e, e, dejjem konformi ma' sussidjarità li stati membri kollhom il-flessibilità neċessarja. Jiena ma nistax naqbel mal-mobilità fl-impjek għax tikkun danna l-istati membri li huma lanqas avvanzati, però il-mobilità fl-edukazzjoni hija soluzzjoni tajba għax din is-seħħa fil-bidu tal-ħajja taż-żaża qabel ma dawn fil-ħajja tax-xogħol. Grazzi ħafna. l-oner virar kien jussa. Jiena misan kun qed nifraħ lil ħadd eh, President għax xinu għu l-Erasmus. L-Erasmus huwa fil-fatt eh, programm ta' skambju glorifikat illi aħna fil-fatt nistgħu naddu mingħajru. L-Universitajiet tal-Renju Unit għandhom ħafna programmi ta' skambju mingħajr ma għandhom bżonn ikunu fl-Unjoni. L-Erasmus miex fuq l eccellenza tal-edukazzjoni eh, Eh, eh, huwa biss meta kif eh, il-żazah ukoll imexxu l-aġenda politika fil-fatt hemm imniżel fih li jkun hemm il-promozzjoni tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Intom tridu identità aktar wiesa Ewropea anka fl-isport u ovvjament dik il-logo ħatkun fuq it-t-shirts tagħna anka fi rigward tal-mobilta tal-xol, uh, uh, dan qed ifisser illi ikun hemm bibi miftuħin għal kulħadd biex jiġi jaħdem meta jrid. Imbagħad eh, l-appoġġ għal persuni ta' 34 sena eh, u l-ispejjeż li hemm marbuta mal-istudju f'dan ir-rigward il-17.2 miljun euro li hemm allokati għal dan il-għan ukoll Sir, you, are you ready to answer a blue card? Mela, għandek hawnhekk mistoqsija blue card mis Sinjura McGuinness, les li tirrispondija jistaqsi l-President lil kellimi. Eh, Sinjura McGuinness, l-Honorable McGuinness, grazzi President. Jiena ma tantx eh, nħobb nistaqsi mistoqsijiet. Simma, naħseb li jiena jekk inħallu eh, nibqgħu bidejna fuq zaqna, isna qegħdin naqblu miegħu. Għandek rispett taż inti jina għandi tfal jina u kol u il-kapacita taħħom li jazlu bejn il-ħazin u t-tajja u l-kapacita bħala zazah maturi li jgħinu li jgħixu jitalmu anka mill-esperienzi taħħom. Il-kommenti tijak juru nuqqasa rispet kbir li jizzazah tana. Jien għandi tlet eh, eh, ġuventur qed jgħid fir-risposta tiegħu, tnejn l-università li ħolqet jaħdem, ma naħsibx illi għandhom bżon l-Unjoni Ewropea biex jgħidulhom li jridu jaħdmu ibes jiena mhux qed eh, ngħid xejn kontra iż żaħ li ħasibni dwar dan huwa il-mod ta' kif qegħdin jintużamm l-Unjoni Ewropea biex eh, l għanijiet tagħha jiġu mifruxa. Il-flus li żgħażagħ jgħidulhom kemm hija sabiħa l-Unjoni Ewropea biex imbagħad dawn ikunu jivvutaw għaliha. Köszönöm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 f'dan is-settur ma kniex ilħaq il-riżultati pozittiv li leħqet imma anka f'dan iż-żmien ta' awsterità rnexxinna illi ninnegozjaw uh, dan l-ammont iżida ta' 40% nix ringrazzjalek anka lill-Kummissarju Jina eh, fil-fat rapporter fuq il-mobilta fost iż-żazax kont l-inqas fil-2011 u koll u eh, dejjem konna nafu kamija importanti li sistema tkun ta' servizz għaż-żazax imanka għall-ekonomija u s-soċjetà fuq livell in ġenerali. U eh, fil-fat f'dan ir-rapport għandna din ir-riflessjoni fuq it-taħriġ, nivitaw uh, situazzjoni fejn ikonna żgħażagħ miljuni ta' zazah minar xol u e, minnaħa l-oħra miljuni ta' postijiet ta' xol li għalihom memx zazah bil-kapacitajiet adattati għalek irridu naraw li naġġustaw l-affarijiet biex e, dan ma jisirx nawguralu l-programm il-ġdijt jitħol fis seħ anka fil-bidu tal-2014 iktar ma jibda kmin iktar issa jgħin lil ċittadini Ewropej, specialment l-izzazah Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President, grazzi, Signora Kommissarju. Jekk hemm żewġ suġġetti li jinteressaw bażikament li żgħażagħ wieħed għandu x'jaqsam mal-proġett vitali li għandu x'jaqsam mal-impjiegi u li oħra għandu x'jaqsam ma' sens tagħhom li għamlu parti minn komunità politika kulturali li l-Unjoni Ewropea. U din niskelmu ħafna dwar li natu l-impiegi li zzaza u jħaddu tajba di u sena l-opportunità u koll niskelmu dwar dawn il-valuri konġunti li l-program Erasmus permetta li ħafna zzaza jħossu parti mux biss f'pajjiżhom iżda jħossu parti mill-Unjoni Ewropea. Inti fil-kontat li il-budget ħaj jiżdied fil-qasam tal-Ewropa u għalhekk. Ma tantx nista' nifhem li hemm xi pajjiżi inkluż tiegħi Spanja fejn il transizjoni il-mobilità ta' l-istudenti eh, waslet inċertezza dwar il-futur ta' dan il-programm meta suppost l-amministrazzjoni eh, spanjola kella illi iżdit il-koezjoni fih, grazzi. Grazie, ħafna, President nieħu din l-opportunità eh, bil-presidenza tal-komissarju biex ngħidilha dwar programm eh, dwar problema anzi bħala atleta, ex atleta, jina napoġġa li jidħol l-sport fil-programm Erasmus, il-fondi motivaw li zaza biex jaħdmu, imma il-flus mumiex kollox, il-motivazzjoni tiġi u koll meta wieħed ikollu l-opportunità li jipparteċipa anka fil-kompetizzjonijiet, tonfoq kem tonfoq flus, jek ma jkunx hemm l-opportunità li wieħed eh, eh, jipparteċipa, eh, l-isforzi jkunu saru għal xejn. Fil-ġinnastika hemm diskriminazzjoni. Eh, ħajkun hemm biss sitt eh, kompetizzjonijiet u ħajkun hemm żewġ kompetizzjonijiet għal pajjiż li qed jospita. Naħseb fil-fatt hemm xi żball fiha di, ma naħsibx illi aħna qegħdin nippruvaw neskludu ċertu pajjiż Kif qegħdin l-affarijiet bħalissa l-ebda pajjiż Ewropew mista jipparteċipa ħajkun hemm ġifieri eh, parteċipanti minn pajjiżi oħra imma mhux mill-Ewropa. Għanna għalhekk aħna noqogħdu attenti u niddefendu id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna, il-Sur van der Kamp. President, Signori, Komissarju, il-programmi ta' Zaza organizzati mill-Unjoni Ewropea huma l-aspett l-aktar viżibbli taż-żgħażagħ tagħna u naħseb għandna nkunu kburin b'dan ċertament fi żmien meta l-Unjoni Ewropea qiegħda tħares lejn forum ġodda ta' leġittimità rridu naraw illi eh, l-affarijiet jimxu sowa għalhekk nirringrazzjaw lil Doris Peck eh, tax-xogħol li għamlet fuq dan is-suġġett li huwa daqshekk komplikat jiena kuntent ħafna bil-fatt illi eh, Eh, issa għanna stenzjoni u ambitu akbar anka eh, l-inklużjoni tal-iskejjel sekondarji nafu li eh, dawk involuti fl-edukazzjoni olja u eh, anka fil-xogħol vokazzjonali tiġa esperjenzaw dawn il-programmi wissa qegħdin namlu l-estensjoni għall-iskejjel sekondarji għal persuni bil-bżonijiet speċjali u għanna wkoll sport. L-sport ma nistgħux ngħidu li mhuwiex relevanti għax hemm anka impjieg fil-qasam tal-isport Nixtieq però nsemmi wkoll il-xogħol fost iż-żgħażagħ għandi l-impressjoni illi ma hemmx biżejjed rabta bejn l-Erasmus u u suq ta' xol huwa dan il-qasam li għana naħdmu aktar fuq u jekk nifukaw aktar fuq l-impjik inkunu għadin nimxu fit-triq it-tajba. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ivan. Grazzi ħafna. Fl-aħħar snin Itkellimna dwar ekonomija bazata fuq l-arfin, e, ekonomija sostenibli, il-ġlida kontra il-qat u e, għanna għat u li fost iż-żazax tagħna kellna programmi ta' suċċess ukoll għaż-żazax f'dawn l-aħħar 25 sena. E, dan il-programm huwa programm li għandu fondi tajbin ma jistax ikonna suq waħdini Ewropew jekk ma jkonniex e, forza ta' xogħol e, maquda unika. Irridu li żgħażagħ tagħna jkunu jistgħu jivvjaġġaw e, minn pajjiż għal ieħor, jagħmlu skambju tal-esperjenzi tagħhom, jistudjaw f'universitajiet differenti. Għandna bżonn forza ta' xogħol illi jkollha ħilijiet differenzi differenti, differenti varjetà ta' ħilijiet u għanna bżon persuni graduati li jkunu kapaċi jidħlu fid-dinja tax-xogħol fis-suq waħdini u għanna bżonn ukoll it-talim ta' matul il-ħajja kollha. Huwa importanti ħafna eh, għalhekk li dan il-programmi kollha jiġu appoġġjati b'mod tajjeb ħafna. Merci, Monsieur le Président. Signora Sanchez-Smith, grazie, President. Erasmus huwa probabbli l-iktar programm magħruf fl-Ewropa u għalhekk eh, huwa importanti ħafna għalina f'Erasmus Plus bis-saħħa ta' Doris Pack u Kull min kien involut ħajkonna programm mill ħajati appoġġ kostanti lill istudenti tal-Unjoni Ewropea. Il-budget mill-2014 sal-2020 kien suċċess kbir. U dana juri kemm aħna nafdaw fil-fat dawn is-setturi tal-edukazzjoni u tal-isport u kemm nafu li ħaj jibbenefikaw minnhom żgħażagħ. It-talim tul il-ħajja wkoll ħajkun qed jgħinna sabiex nħorġu mill-kriżi u insibu alternattivi sostenibli l-Erasmus Plus huwa eżempju ta' x'nistgħu nagħmlu u xiridu ċ-ċittadini tagħna u dan ħajjejna impattu għal u nġildu dika l-immaġni ħażina illi n-nies illi joqogħdu jippuntaw subajhom lejn l-Ewropa għal problemi kollha li għandhom qegħdin jagħtu lill-Ewropa. Grazzi ħafna ngħaddi ta' Sinjura Seħnalova. Grazzi ħafna kummissarju, kollegi. L-edukazzjoni hija il-ċavetta il-muftiħa prosperità Ewropea. Dina minna jiddependu il kompetittività u l-koezjoni tagħna. L-edukazzjoni se tkun formali u informali. Nifmu pajjiżi differenti, nifmu nies differenti, ġnus differenti. L-edukazzjoni hija aqwa mod kif nistgħu aħna inwaqqaw l-ostakli bejnietna. N-nies iridu jkunu kapaċi jaraw il-xulxin u jifmu l-xulxin. L-Erasmus huwa proġett flagship għall-Unjoni Ewropea jiena nilqa iż-żieda fil-budget illi għadin naraw u li juri għalhekk kemm huwa importanti dan il-programm li ħaj jippermetti iktar minn 4 miljun Ewropew li jibbenefikaw f'daw seba' snin li ġejjin. Biex nikkonkludi nirringrazzja l rapporter u li xadow skolla niflħilkom fuq ir-riżultat dan huwa għahbar tajba ħafna għacċittadini ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna il sinja Basescu. Grazzina nishtiq ngħid proset li kollega Sinjura Park da kollu li għamlet sabiex it-tejja il-programm. Jiena napprezza dana ir-rapport għaliex għall-ewwel darba Il-programmi kollha fil-qasam tal-edukazzjoni ħajkunu taħt kappa waħda. Għanna iktar minn 14 biljun allokati għal dan il-programm u dan juri kemm l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-edukazzjoni, speċjalment dan iż-żmien ta' qatt kbir fost iż żaża dawk li ħajjibbenefikaw mill-Erasmus ħajibqaw gawdu minnu dan ħafna wara għal ħafna żmien wara li tispiċċa żjara tagħhom fil-pajjiż barrani u għalhekk naħseb li tajjeb li niffukaw anki fuq dawk iż-żgħażagħ mill-pajjiżi tal-sħubija tal-Vant speċjalment ir-Repubblika tal-Moldova. Grazzi ħafna is-Sinjura Paljadelli. Grazzi ħafna. Sur President, aħna għada għan il futaw dwar dan il-rapport fil-plenarja. Naħseb li dan il-rapport jirrapprezenta u jgħat mill-aħjar xol ta' kooperazzjoni li sar bejn l-istituzzjonijiet. Dan huwa riżultat ta' xol u diskussjoni tajba ħafna u koordinazzjoni tajba ħafna. titlu il-ġdid Erasmus għal kulħadd bħala programm ta' mobilta u l-arfin ta' kull program illi għanna bħalissa ħajkunu miġburin flimkien il mota kif ħajkunu investitu l-flus kif ukoll il-fatt li aħna konsidraw il-qasam tal-isport u naħseb illi verament importanti li jisu l-elementi oħrajn li għandu xasma l-maġġet il per pereżempju ta' 40% din hija xi ħaġa koraġġuża ħafna issa f'dan il-kriżi jiena jkolli ngħid li għandi daqsxejn ta' problema b'dan is-self iżda nixtieq ringrazzja ħafna lil daw kollha resqu din il-proposta illi fil-fatt qiegħda tgħid illi l-programmi kollha għandhom jingħaqdu fil-programm wieħed nixtieq ringrazzja ħafna lis senjura Pak għall-imħabba illi i uriet lejn iż-żaza fil-għamlet xogħol sivi. Grazzi. Köszönöm szépen, most Metzola asszony kazik egy percben. Signora Metzola. Permettili nibda mill-li nirringrazzja l sinjura Pak ta' xogħol kollu tagħha fuq dan id-dossier jiena kelli l-unur li nkun waħda mill-ewwel studenti li stajt nattendi għal semestru barra minn malta grazzi għall programm erasmus għalhekk naf personalment kemm dan il programm hu importanti il mobilità tal istudenti u l akademiċi saret parti integrali ta' xi jfisser li mhux biss tkun student ewropew iżda wkoll ċittadin attiv tal ewropa. matul l aħħar għaxar snin f'malta investejna fl istudenti u nfasizzajna kemm hu importanti li l pajjiż jinvesti fl edukazzjoni biex l istudenti tal lum jirċievu l formazzjoni tagħhom u jkunu l mexxejja ta' għada dan il programm ewlieni ta' mobilità tal istudenti tal unjoni ewropea jagħmel eżatti dan u għalhekk b'sens kbir ta' onur għalija bħala membru ta' dan il parlament li llum il ġurnata nista' nivvota biex jissaħħaħ dan il-programm li tant tani opportunitajiet u biex inkun nista' nestendih għal aktar minn erba' miljuni żagħżugħ u żagħżugħa madwar l-ewropa bħala għajnuna biex jistudjaw jitħarġu jaħdmu u jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżhom. għalhekk grazzi sinjura kummissarju grazzi sinjura pack dan huwa programm li nistgħu nkunu kburin ħafna bih.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 għandu għanti għati għawdi minn ħafna eh, aktar flus, budget iktar għoli għal da' seba snin li ġejjin u dal-program Erasmus huwa wieħed mill-aktar programmi effettivi għal ċittadinanza Ewropea u għal ġenerazzjonijiet il-ġodda fl-imkien ma' programmi oħra, Għedin natu ħafna appoċ l-studenti fil-qasam tal-universitajiet, volontarjat, taħriċ u anke l-adulti. U wissa għedin naraw li għanna il-brand u l program individuali taħt il-kappa ta' Erasmus Plus li ta' iktar aċċessibilta qed jagħti aktar scholarships anki għal masters, programmi għazzaza u programmi ta' taħriġ għandna wkoll il-programm Ġammone illi għall-ewwel darba kunu ikun ukoll font għal eh, finanzi ġifieri għall-isports. Qegħdin nagħtu garanzija li zaza u dana kollu juri illi l-Ewropa jimporta miż-żgħażagħ. Köszönöm szépen, most Matu Adrover következik eċ percben. Grazie, signor Presidente. Grazzi, Sur President, minn ma noqgħod nidħol fuq il-kriterji ġodda ta' kif tqasmu l-affarijiet aħna nagħtu l-appoġġ tagħna l dan il-dossier, però nista' ngħid illi kienet tassew sfortunata dak illi qalet il-Kummissarju fuq Spanja, vi Spanja wkoll għaliex Spanja huwa dak il pajis li l-iktar għandu parteċipanti fil-programm u l-istudenti għadin iridu jaċċerta, iridu jirċivu tranquillita, jridu jisarħu moħħom kompletament. U għalhekk aħna kontenti b'dan il-programm iktar wiesa illi qiegħed jinkludi ħafna iżjed nies u li qed jinkludi wkoll l-isport u qed iżid il-budget għal 2014-2020 iktar Erasmus Plus ifisser iktar opportunitajiet, iktar Erasmus ifisser iktar garanzija l żgħażagħ e, Huwa tajjeb li żgħażagħ ikollhom din il-garanzija illi ma nippermettulhomx illi e, jibqa' għarrieħhom. Mostir ur követ kasik qed pezben. Mr. Steer, Sir Sur President, bis-saħħa ta' dan il-programm Ewropew 5 miljun student ħajna tal-opportunità li jistudja barra minn pajjiżhom li 3 miljuni minnhom fil-edukazzjoni għolja u studenti ta' taħriġ vokazzjonali. Din l-inizjattiva ħat wassal sabiex nieħu l-miri tal-istrateġija 2020 nifukaw fuq l-edukazzjoni li ħaġa importanti għal soċjetà sabiex ikollna wkoll vantaġġ kompetittiv minħabba teknoloġiji ġodda minħabba bidlit fil relazzjoni soċjali tagħna. Għalhekk hemm bżonn ta' talim kontinwu, talim tul il-ħajja bekk ħajkollna dal-possibiltajiet ta' taħriġ vokazzjonali li huwa speċjalment importanti għal ehm, pajjiżi bħal Kroazja fejn hemm ħafna qatt fost iż-żgħażagħ. Najbol investizzja za buduċnost Kroatske. Din hija dan huwa l-aqwa investiment għall futur tal-Kroazja l-futur tal-Ewropa. Sur skur jak jogħġbok. Grazzi. Mela dana illum ħafna MPs għadhom qegħdin jivvjaġġaw u anki ħafna viżitaturi wkoll mhumiex qegħdin hawnhekk ħasra għaliex dan huwa dibattitu importanti ħafna l futur tal-Ewropa. Kienet biċċa xogħol kbira li saret ukoll min-naħa ta' rapporter Doris Pack hawnhekk Eh, proċess Sinjor Paku bistaħħa wkoll ta' Kummissarju Vassilju illi fermet x'kellu bżonn il-Parlament Erasmus, Leonardos, Leonardo Comenius u oħrajn. Dawn għenu li l-Ewropa ma għamlux ma, ma, ma, ma um, firdux lill-Ewropej għaliex ħadd ma protesta kontrihom anzi jaqdu lin-nies riċerkaturi akademiċi u studenti li kollha fitxew bażi komuni li tejnom jikbru għalhekk importanti dan kien importanti li permess Erasmus Plus ehm, ninvestu iżjed fiż-żgħażagħ u nippromuovu l-isport. Illum aħna qegħdin nibnu biċċa mill-Ewropa, biċċa oħra tal-Ewropa, dik l-Ewropa reali illi tikkonċerna lill-istudenti, l ċittadini u mhux il-burokrazija. Dina hija parti mill-Ewropa li il dawk illi bnew l-Ewropa fil-bidu kienu qegħdin jimmaġinaw. Grazzi ħafna issa eżis kollegi wasalna l-keġ tiegħi. Għandi iktar minn 26 kollega li jixtiequ jitkellmu. Imma il-vista tiegħi ma tanċi tajba, allura jiena nista' e, nati nagħti biss il-kelma lil tmien kollegi skont gruppi differenti, u għalek ħanaddi l-ewwel is-Sinjura ħana Zaporska, Sinjura Zaporska f'idek. Dziękuję pan Preċeda, pani komisarka prvom rade by som chcela poďakovať pani doris pack za množstvo práce ktoré odviedla v súvislosti s reformou. jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lis sinjura doris pack għal xogħol kbir li għamlet riforma tal-programm Erasmus nemmen li l-budget huwa adattat u mhux ħanaraw repetizzjoni tal-kriżi riċenti li kellna nsolvu f'din il-Kamra naħseb li ħaġa tajba illi ikun hemm strument finanzjarju sabiex jappoġġa l-istudju tal-lowns għall-istudenti li kunu għadin jistudjaw f'pajjiż barrani. Dan għandu jżid l-għażla tal-istudenti li l-futur tal-Ewropa jiddependi mill-mobilità taż-żgħażla ħissana ġenerazzjoni sħiħa li tista' issir taf l-Ewropa mill-viċin tibni relazzjoni mal-Ewropa u tifhem x'tfisser u x'issarraf. L-Erasmus importanti ħafna. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss is-Sinjora Lubċova. Grazzi President. L-Erasmus for all huwa l-pass illi t tip fil-kooperazzjoni fil-oqsma tal-edukazzjoni, kooperazzjoni u l-sport. Aħna ħankunu għadin nilħu l-miri tal-istrateġija 2020, l-edukazzjoni ovvjament hija qasam prioritarju. U jien ħeġti dawn tliet punti l-ewwel net appoġġa l-innovazzjoni. Dan ħa iżid il-motivazzjoni taż-żgħażagħ u il-programm ħajkun iktar ta' suċċess jekk aħna nerġgħu nikkonsidraw ċertu proċeduri fl-implementazzjoni tiegħu, pereżempju li narmonizzaw il-kondizzjonijiet finanzjarji tal-attivitajiet differenti, ir differenti għall-istudenti u l-allima ipoġġi l-ċertu pajjiżi f'kondizzjoni zvantaġġata u ma jagħmilhomx eh, destinazzjoni attrajenti. Anki il-parametri finanzjarji jridu jiġu regolati sabiex ma jkunx hemm minnu vantaġġat u minnu żvantaġġat. Jiena nilqa' simplifikazzjoni tal-proċedura nittama li uħut minnhom nerġgħu jiġu konsidrati mill-ġdid. Grazzi ħafna issa ngħaddi għas bil Bilbao Brandikas. Grazzi President. Jina nappoġġa eh, dan l-Erasmus għal kulħadd għax għandu struttura aħjar u iktar ċara l-utenti tiegħu ħajkun hemm iktar fondi sabiex nappoġġaw l-istudenti Ewropej u ngħaddu mill-ammonti li kien hemm fil-programm ta' qabel għal zida ta' 40%. Dan huwa wieħed mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa Irnexxiela tagħmel xi ħaġa, irnexxiela tħeġġeġ lill-istudenti biex jiċċaqalqu minn pajjiżhom u kif naraw hawnhekk qed jaqadhom flimkien u jiena kuntent li l-informazzjoni tikkonferma li pajjiż milqut ħafna mill-kriżi bħal Spanja jkunu qegħdin jaraw żieda ta' 40% fl-allokazzjonijiet tagħhom u pereżempju kellna affarijiet illi kienu qegħdin jiġru fi Spanja li mur kontra dan li jiġri fl-Ewropa u li qed jinjora dan il-kompromess eċċellenti Ewropej. Dur kivet kasik. Thank you, Mr. President. Um... sir Batner, grazie, President. Mela, unek kulħadd qed ifaħħar fl-Ewropa kulħadd jagħmel affarijiet strambi u issa biex nikwota għadin ngħidu. Per eżempju, illi hemm nies li qed ngħidu erażijiet. Jiena eh, nies eh, hawn minn minn għalihom li tiġalaħa is sema bidu u ħafna u dana u mamħarsa minn ħafna paroli fil-vojt u termini ġodda u ħafna eh, klim sabiħ imma dana li għal Erasmus ġifiri li qed ngħid imma din allura mhux ironija kbira li qegħdin eh, li l Erasmus ma dan eh, l-affarijiet li qegħdin nagħmlu aħna hawnhekk fl-Ewropa. Grazie Presidente. Perché, grazie. Jena nasab li ħafna unek fl-Europa ġilidna sabiex l-Erasmus ma jispiċċax fi xej u iċċassat jiena li qed nisma' hawnhekk li qegħdin ngħidu li Erasmus ħajneħħi differenzi aħna il differenzi riduhom Aħna rridu li l-Ewropa tibqa' differenti, l-pajjiżi Ewropej jibqgħu differenti jekk l-Erasmus jirnexxielu iġib il kulħadd l-istess. Naħseb li dinha tkun ħaġa ħażina mhux hekk irridu aħna. U per eżempju, il-kwistjoni tal-residenti bil-Blenifrankaw nkunu nistgħu nżidu iżjed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 nifmuħ kif nifmuħ naraw kif naraw huwa bla dubju l-iktar wieħed ta' suċċess u l-iktar wieħed magħruf mill-programmi Ewropej. Miljuni ta' studenti jafuh mhux biss bħala semestru f'pajjiż ieħor, iżda bħala mod kif dak li jkun forsi familjarizza miegħu mal-kontinent Ewropew u wieħed forsi jifhem anke l-identità Ewropea b'mod aħjar. L-Erasmus iwassal għal rispett ta' differenzi ta' bejnietna. U għalek naħseb li jeħed l-idea ta' l-Europa hija riflessa tajjeb f'Erasmus għax nafu li żgħażagħ huma l-futur ta' kontinent tagħna, għalhekk importanti li l-ostakli finanzjarji b'xi mod nevitawhom u naċċertaw li fis-seba' snin li ġejjin dan il-programm ikun iffinanzja bl-aħjar mod possibbli. Sinjor Sanċila Kirchberg. Jiena nappoġġa il-proposta ta' Kommissjoni Ewropea kif ukoll dak il qed tippropana rapporter sabiex l-regolament jiġi emendat sabiex indaħlu s setti ta' programmi taħt kappa waħda biex nagħmlu definizzjoni aħjar tal-miri niċċaraw il-finijiet ta' kull programm individwali kif ukoll inżidu programm apparti għall-sport u importanti li nkollna solidaw ir-rabtiet bejn l-edukazzjoni u l-impjiegi. kif ukoll bejn l-edukazzjoni u l-eradikazzjoni tal-faqar naħseb li t-talim tul il-ħajja huwa parti mill-tweġiba għal qatt u għal faqar. Hemm bżonn li jkun hemm aċċess saqwa għall programm u jrid ikun hemm ukoll iktar parteċipazzjoni min-naħa ta' nies li għandhom bżonnijiet speċjali, ġifieri bżonnijiet speċjali kemm fiziċi, kemm minħabba eh, ċirkustanzi ġeografiċi tagħhom, kemm minħabba forsi eh, biex jitalmu, diffikultà biex jitalmu, eccetera. Grazzi, Sur Fakula. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Vasilju għal din l-inizjattiva tajba tagħha din il-proposta eccellenti rajna il-budget għatir doppja dana bla dubju dina bla dubju kisba ċellenti straordinarju Signora Doris Parker, il-Presidenta Kumitat Tana, għamlet tassew biċċa xogħol mill laqwa u jiena għalhekk rejt prostat lil dawn iż-żewġ sinjuri illi tant taw spinta l-kultura fl-Ewropa bil-ħidma tagħhom l-Erasmus ħajjejn l-żgħażagħ fil-futur, e kif ilu jagħmel fl-modi wkoll aħna jdu ninvestu fiż-żgħażagħ, fl-innovazzjoni, fir-riċerka, fil-mobilità. Għaliex fl-Ewropa qegħdin naraw illi l-affarijiet qishom mhux qegħdin m'għandniex din ir-rankatura u għalhekk jridu naraw kif nistgħu nagħmlu sabiex nagħtu spinta l-affarijiet u tajjeb ukoll l-isport inklużejnieh. Grazzi. Sewa mela bekk nikkonkludu il-catch DI u nixtieq nfakkarkom oh, Uh, just a minute, please. Sekonda kħeġab kontuni minuta. Is-suni Negaski. Grazzi President, napprezza l-fatt li permettejt li nitkellmen kommissarju Sinjuri dan huwa wieħed minn dawk il-programmi illi iż-żaża madwar l-Ewropa kollha kienu qegħdin jistennew fuq ix-xwiek. Kien ukoll wieħed mill-iktar xogħol importanti li l-Kumitat fuq il-Kultura u l-Edukazzjoni qatt tagħmel. Prattikament kulħadd għedin naqblu illi dana kill-laqwa mod kif ninvestu flusna. Il-grupp politiku tiegħi juwa wieħed illi kultant jiskanta bil-mod kif l-Unjoni Ewropea dberbaq flusa imma din in-nefqa dan huwa investiment mhux berbi dana huwa investiment fiż-żgħażagħ fl-edukazzjoni tagħhom, fil-kapaċità tagħhom li jsiru jafu nies oħra ġnu soħra, kulturi oħra, pajjiżi oħra. Dan huwa l-aqwa mod kif nistgħu ninvestu fl-Unjoni Ewropea u l-futur tagħna. Grazzi Sinjura Paku, grazzi kull min jappoġġa l-Erasmus. Grazzi ħafna. Is-Sinjura eh, and the point of order. President, waħed qasir inti għandek bieċa xogħol diffiċli ferm. Hemm xi regola bil-miktub jew le li jekk ħadd jagħmel intervent bħala blue card imbagħad inti tiġi esklus mill kdi għaliex kienet diskussjoni ta' sew tajba jiena xtaqt mod partikolari nifraħ li sinjor Doris Pak fuq dan il-punt u biex ngħid ukoll li L-importanti li l-studenti ikun jafru li dan huwa proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea li mpromovuh dan il-programm. Memx regola bil-miktub, laqas, imma laqas mandek xi regola illi tajt illi bil-fors ħat t-tkellem, laqas dan għad diskrezzjoni tal-president, ġifiri dik it-tweġiba tiegħi, imma inti kont naqra ma kakkemmek, irnexxilek tuża l-point of order biex t-ringrazzja xorta l sinjura Pek. I should like to remind you. Issa, infakkarkom illi kullħat għandu l-opportunità illi jikteb li jibat il-kommenti tijaw bil-miktub dak forsi li ma kellkomx l-opportunità tgħidu hawnhekk tistaw tejdu bil-miktub. Dan huwa parti mill-protokoll. Signor Marva, għandek intu wkoll point of order. Le f'dina il-fazi ta' diskussjoni ma nippermettux blue card. Mela naddi sa' signor Kommissarju biex tagħlaq diskussjoni. Thank you, Mr. President. Thank you all, honorable members. Grazzi ħafna, Sir President, grazzi li kom membri onorevoli, jina nishtiq li għal darbohra ringrazzi ħafna l Doris Pak kif ukoll Shadow Reporters li ħadmu maħħa kifu kif ukoll il-membri kollha illi ħadmu U nishtin tal-impenn u l-ħidma tagħhom dwar dan il-programm tal-Erasmus Plasin u nixtieq nerġa' nisaq fuq il-fatt li l-kol kem aħna għandna nħossuna sodisfatti ħafna dwar din iż żida tal-budget għal dan il-an f speċjalment f'mument fejn qegħdin il-naqsu minn kull imkien. Dan juri l-Unjoni Ewropea fiemet l-importanza li aħna intejbu l-edukazzjoni u l-programmi ta' teħniċ u nejnu l iżżazaħ u dan kollu impoġġef fil-qalba tal-istrateġija tagħna favorit kabbir dan juri wkoll li aħna fassalna għodda eh, kredibli u tajba b'saħħitha li tista' tagħmel verament differenza għal ħajja tal-ċittadina tagħna u jiena nixtieq ukoll ngħid li kuntenta li l-budget tal-isports fil-fatt żdied u dan intlaqat minn ħafna minna. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid huwa illi dak għandu x'jaqsam mill-intestatura erba l-heading for huwa eh, importanti ħafna l-Parlament Ewropew illi fil-fatt naraw li ninvestu wkoll fl-istrumenti tal-azzjoni esterna u nixtieq li nappella lilkom ilkoll sabiex tappoġġaw dan l-investiment. Il-programm Erasmus, sinjuri, huwa wieħed mill-iktar proġetti li kellu suċċess fl-istorja Ewropea. Jgħat juri b'eżempju x'inhuma huma l-valuri tagħna fl-Ewropa u nixtieq li issa niftħu kapitlu ġdid f'din l-istorja meraviljuża u nixtieq li nilqgħu il-programm il-ġdid Erasmus Plus li aħna l-kull kemm aħna kburin bih. Grazzi. Unki Doris Spakki jassu ich äh, konnte ja nur vier Minuten vorhin reden. Iva, grazzi, jina kelli biss l-opportunità nitkellem għal erba' minuti l-ewwel raġun nixtieq ngħid dak kollu li eh, ma rnexxinix ngħid fil-bidu. Aħna nixtiequ ngħidu wkoll li aħna kuntenti li wkoll inkludejna l-tagħlim li mhuwiex formali. Dan huwa xi ħaġa importanti ħafna u tajjeb li żdied fil-budget. Jiena nixtieq ngħid li l-edukazzjoni, l-edukazzjoni fit-tul matul il-ħajja u eh, aħna rridu naraw eżattament x'huma nuqqasijiet tagħna f'pajjiżi U asman minix ħan niskrut il-Ġermanja laqqas l-pajizi jina ħdim ħafna fuq dawn. Nix nfakkarkom il-koll li għanna u koll il-program ta' servizz tal-volontarji. U verament dan kien program li ntlaqa tajjeb ħafna jina ntlaqajt ma' ħafna Ġermaniżi zazah li għamlu dan il-program u għallu li eżattament issa kif għamlu ehm, dan il-program għal per xitna xar fil-Litwanja ma nax eżatt fejn u għallu li jien issa nafx nista' nagħmel x'nafx nixtieq nagħmel Leyen, verament dawn huma nies li jixtiequ nkunu jafu x'inhi l-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà u mhux biss jimxu qudiem bit-tagħlim li kellhom fl-iskola, iżda jkunu talmu affarijiet tal-ħajja minn min bnadi oħrajn u jiena naħseb illi eh, m'għandhomx biss ikunu parteċipanti l-pajjiżi Eh, tal-Unjoni Ewropea għandna n-Norveġa, l-Iżlanda, Liechtenstein. Aħna qegħdin niftħu dawn il-programmi kemm għal pajjiżi tal-Vanti fuq ukoll għall-Mediterran. Jiena naħseb li verament qegħdin mixin fid-direzzjoni tajba sabiex l-Ewropa tkun tista' turi li dan huwa program daqshekk tajjeb hija ħasra li kien hemm min tkellem kontra dan il-programm ja ħasra ma nistawx ngħidu xejn u jiena nixtieq ningrazzja kollha lill-ħaddiema ta' l-kumitati li fil-fatten u nixtieq ningrazzja ħafna l Sirna Vassilju kollu anke lil dawk li jaħdmu fit-tim tagħha li verament aħna kellna ħafna diskussjoni ġilidna iżda ir-riżultat fl-aħħar mill-aħħar kien tajjeb u ħanivvutaw fuq għadha. Nix ringrazzja l-Komissjoni, l-Konsil u koll li ma nix rappresentanza l-lum kien xoħl eccellenti u tajjeb ħafna verament kontenta l-ħidma tijaj li li għawek 25 sena jina nishtiq nejt li vera kien xoħl tajjeb. Grazzi ħafna, nishtiq nejt proset u koll minna ħatijaj li l-ek u nala dan id-dibattitu bil nfakkarkom xi ħaġa. Naf li fi żmien Erasmus ukoll kien hemm ħafna studenti li kienu jiċċaqlqu minn pajjiż għal ieħor, ġifieri dan xejn ġdid, iżda dawk li bħalissa qegħdin jgħixu f'din il-parti tal-Ewropa forsi ma jistgħux jifhmu li għalina għalina li aħna ġejjin mill-pajjiżi li qabel kienu mifrudin bil-portira tal-ħadid, dan il-ħelsin li li jiċċaqlaq minn pasta liħor huwa teżor. Grazzi ħafna.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 issa bil-punt li mis fuq l-agenda. Fuq il-program tal-Europa Kreattiva.